Għallu l-votazzjoni ħasseħħada. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda jġifiri l-mistoqsija orali dwar it tip meħtieġ fil-qafas ġuridiku tal-aċċess għal dokumenti fidħul fis-seħħ ta' Trattat tal Lisbona. Għalhekk ngħaddi l-kelma lis-Sur Cashman. Mikrofon għal-kellim. Grazie ħafna, Sur President. Xtaqt nibda billi ngħid li huwa verament ta' pjaċir li għatnara nara il-Kommissarju Malstrom Valstrom kif ukoll il-Presidenza eh, minn Sonja Malmstrom illi qegħdin hawnhekk flimkien għaliex inna naħdmu flimkien għal eh, dan il-an. Huwa tajjeb li niftakru li l-ftajim ta' Mejju 2001 kien storiku minnaħa ta' 15 stat membru li ġejjin minn kulturi differenti li fetħu trasparenza u irnexxina nilħqu ftehim u naħseb li dan kollu kien grazzi determinazzjoni anka tal-President Svediż, Presidenza Svediża. Xan ringrazzja u koll l komissjoni għalix għarfet illi it-tlet istituzzjonijiet kellhom bżonn bidla kulturali. Aħna kanna bżon naraw illi trasparenza u li kunu mftuħina għal xurxin ma kienieċ ser tkun tfixkel, anzi e, qed tejjeb is-sitwazzjoni hemm iktar kontabilità tippermetti li ċittadini jaraw dak ix-xogħol qed isir fissimhom. U anka e, irnexxinna bekk niftħu u nkunu miftuħa ma' kulħadd u narraw illi m'hemm l-ebda sigret Eh, kemm minħat tal konsil u nittam anka minħat tal-Parlament. Jekk anka nagħmel referenza għal kollega tiegħi, Sinjura Cecilia Malmstrom u s Sinjura Wallstrom, il-Kummissar nirringrazzja mal-impenn tagħhom. Għanna r-reġistru ta' dokumenti, għanna l-ġurisprudenza tal-ICJ, li tiddefinixxi u qiegħda tiddefinixxi mill-ġdid ukoll ma' xogħol li għandu jsir mal-aċċess għad-dokumenti aħna aċċettajna fil-prinċipju li d-dokumenti kollha għandhom jibqgħu aċċessibbli u f'każ li ma jkunx hekk ikun hemm raġuni għalfejn u dan għandhom kun marbut ma' artiklu 4 jew artiklu disa dokumenti sensittivi, però anka kif komplejna mxin l fil-proċess, il-Parlament Ewropew talab għal-revizjoni talab għal-kamil darba sabiex din issir u smajna opinjoni differenti il-revizjoni jider li ma kienieċ waħda estensiva bizzejiet minna tal-Komissjoni u għalek għad fadal tħassib anka fil-Parlament hawnhekk illi ser immorru lura fejn l-aċċess għad-dokument. Mhux wis inqas ukoll e, fis-sistema ta' kif e, ċertu files u dokumenti jkunu eżentati kif ukoll marbut mal-vita u ta' e, partijiet terzi. artikli il-vitos tal-persuni terzi, partijiet terzi, isna nitkellmu kollox astrat, però dan kollha tnamlu sabiex kulħadd ikun responsabbli u s-sitwazzjoni tkun waħda ehm, miftuħa. Kien nistgħu nagħmlu dan fil-Kunsill anka l-NGOs irridu nkunu nafu min qed jagħmel li ma' xogħol il-xol tal-unitajiet differenti ma jistax ikun biss miftuħ għal dawk il lobbyist u dawk il persuni professjonali li jafu kif taħdem is-sistema. Il-trattat tal-Lisbona teħħġna sabiex nsaħħu id-demokrazija u għalhekk nsaħħu l-aċċess għad-dokumenti u għalhekk permessa din il-mistaqsija orali il-Parlament qed jitlob sabiex jisir dak kollu li hu possibbli. Irdu naċċertaw il-drittijiet li għandna nkomplu nsaħħom u mhux imorru lura. Irridu narfu wkoll li taħt it-Trattat ta' Lisbona mhux biss it-tliet istituzzjonijiet imma l-Aġenziji u l-korpi kollha fosta manka l-Bank Ċentrali Ewropew ċertu okkażijiet il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, l-Europol, l-Eurojust, dawn l-istituzzjonijiet kollha issa huma responsabbli taħt il-regolament 10-49 aħna naħsbu li dak kollu li qed issir sa mitħol fis saħta trattat ta' Lisbona mhux qiegħed jimxi jitfit mal-obbligi li aħna naħsbu li huma parti mir-regolament oriġinali 10 49 tal-2001 marbuta mal-aċċess għad dokumenti pubbliku pubbliċi li jkunu maħruġa u uh, imexxija minnaħa tal-tlet istituzzjonijiet. Grazzi ħafna, Sur Cashman, Signora Malmström. Grazzi, grazzi lill parlament ah, Nirringrazzja anki ah, ah, illi fil-, fil fil-leħen tal-Sur eh, Cashman għamlet din il-mistoqsija. Din il-mistoqsija importanti ħafna l-Presidenza Svediża. Aħna għamilna ħafna xogħol fl-istruzzjoni tagħna l-trasparenza, ma trasparenza ma tirigwardax biss liġijiet u regolamenti, ma tirigwarda atteġġamenti u imġiba u mod kif il- il-liġiet u Jiena dal t tkellimt ma' Signora Wallstrom u l-Signora Wallis ta' kummissjoni Interistituzzjonali għall-aċċess ta' dokumenti e, e kienet inizjattiva tal-Presidenza Svediża. Dan il-Kumitat ilu ma jintaqa' sentejn. Kellna diskussjoni konkreta biex naraw kif nistgħu ntejbu il-possibilità ta' ċittadini li jaċċedu għad dokumenti tal-istituzzjonijiet Temżon bżonn intaqgħu iktar spiss anki dina kienet waħda mill-konklużjonijiet tagħna komuni. Jiena kontenta li trattat tal-Lisbona jagħti importanza għat-trasparenza u demokrazija u responsabilità fuq eh, il-regolament 1049, eh, il-regolament eh, ta' trasparenza, il-presidenza il, il tixtieq l-ewwel net tikkonsidra il bazi legali ġdida, l-artikolu 15-3 ta' trattat ta' Lisbona. E tibdila prinċipali tal bazi legali hija l-estensjoni tal-, -bazi legali, kamp ta' applikazzjoni istituzzjonali illi jfisser illi jekk dan kien jirreferi għal Parlament, għal Kunsill u għal kummissjoni issa l-artiklu ġdid jirreferixi dritt illi wieħed jaċċedi id-dokumenti kollha li huwa stis għax jinkludi l-istituzzjonijiet kollha, l-aġenziji u l-entitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea hemm ċerti limitazzjoni tal-qorti tal-ġustizja l-Bank ċentrali u l banka Ewropea tal-Investimenti. Però eh, l-estenzjoni hija ħafna akbar. il kummissjoni komunikati li ħati prezenta lill parlament u l kunsill proposta biex tkun tista' tadatta regolament għad dispożizzjoni ta' trattat. Eh, Sadattant il kunsill se jaħdem fuq it-trasparenza u se jkompli bażaruħi fuq il-proposta li l kummissjoni kienet eh, prezentat l parlament Ewropew f'Mejju tal-2008. Minn Mejju tal-2008 l-grupp ta' ħidma tal-Kunsill eżaminat eh, darbtejn din il-proposta u tini revizjoni teknika kienet f'Ġunju Lulju li għadda u għamlu emendi illi eh, kien approva l-Parlament fil-plenarja ta' Marzu ta' din is-sena. F'Mejju l-Parlament id-deċida li ma jalaqx l-eżami formali tal-proposta tal-Kummissjoni qabel il-Parlament parlament Ewropew. Jiena nixtieq nfakkar il-Parlament illi il-kollega tiegħi Beatrice fil-bidu tal-presidenza Zvediza kienet qalet li l-Kumitat Libe li hija lesta tagħmel diskussjoni bejn l-istituzzjonijiet u għamlet mistoqsija lil parlament il-ġdid u tal-bitu biex ikompli jaħdem fuq l-emendi li diġa' kienu emen eh, approvati eh, fuq dan il-qasam f'Marzu. Il-pożizzjoni tal-Parlament ma kienieċ tajlu fl-ewwel qari. Issa l-Parlament għadu ma diskutix il-proposta la diskussjoni, ma kienx hemm possibilità biex jagħmlu dan. Però jkonċentra fuq l-effetti possibbli ta' Trattat ta' Lisbona. Aħna fil-Kunsill qegħdin nistennew il-proposta tal-rabta illi jirrigwarda l-effetti ta' Trattat ta' Lisbona. E, inkomplu niddiskutu fuq din il-proposta, naturalment dawn id-diskussjonijiet, e, f'dawn id-diskussjonijiet hemm bżonn nikkonsidraw l-effetti effetti ġodda ta' trattat ta' Lisbon. Fl-opinjoni tiegħi l-artikolu 15 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea hija il-bażi legali tal-proposta. L-artikoli l-oħrajn li rigwardaw trasparenza ħjar, amministrazzjoni tajba huma importanti ħafna għal ħidma tal-istruzzjonijiet biex waslu e, e, l demokrazija effikaċja u leġintimita. Aħna rridu diskutu kif dawn li għanijiet jistaw jiġu mill-ħuqa, e, però il-kwist kwistjonijiet ta' trasparenza għandu ikollu eh, regoli fuq l-aċċess ta' ċittadini għal eh, regoli għaw liġijiet. Grazzi, President. now Commissioner Wallström. Grazzi ħafna għaddu għal Komissarju Wallström. Grazzi ħafna. Mr. Cashman, may I first Sir Cashman xtaqt nibda billi najt li nasab l dini għal ħar opportunita sabiex nir ingrazzijak għalix in inti eh, dak li għati rappresenta l-ġlida għal dan il-regolament għal-ftuħ tal-parlament għal-dokumenti għal-access. Jina naħseb u koll li għanna kredibilta olja aħna etnejn zvedizi jina u anka sinjura Malstrom u ma naħsebx li hemm xi ħadd li qed jiddubita li aħna ser inkomplu Eh, nidġildu favuri trasparenza, ħna kena ruoli, ridna nkunu realistiċi għal dak li nistaw nikzbu. U iġġilidna kemm stajna eh, fl-istituzzjonijiet tagħna il-klima politika nbidlet ukoll, il-bilanċ nbiddel u dan effettwa wkoll id-deċiżjonijiet tagħna, però l-punt tatlu huwa l-istess Xtaqt ngħid illi din dan regolament partikolari u l-aċċess għad dokumenti kienu tli ħafna u matul is-snin kienet għodda li dejjem ridet tiġuża ta' iktar mill-li biss tal-lobbies tal gruppi ta' pressjoni u dawk li jkunu imħarsi sabiex janalizzaw id-dokumenti. Aħna rridu il- pubbliku in ġenerali, il-ġurnalisti li għamlu użu minn dan li kollhom l-aċċess ħieħ dokument. Dan kien il-punt li xtaqt nibda bih anka la darba u il ministru ma' unnek. Naħseb li kienet opportunità ta' deb li anka l-presidenza Zvediza ħadmet fuq dan kollu xaqni ringrazzjaw koll il-parlament għall opportunità ta' dan id-dibattitu fuq trasparenza u trattat ta' Lisbona għaliex jagħti iktar enfasi u importanza għad demokrazija parteċipatorja ta' parteċipazzjoni. Il-mistoqsija speċifika li għanna l-lum hija li ma miżuri se tkun qed tieħu il-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni e, tar regolament 10-49 tal-2001. Tafu li meta nitkellmu dwar it-trattat u l-aċċess għad-dokumenti dan qed jiġi estiż għad-dokumenti għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea Pero hemm ċertu restrizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja għal eh, Bank Ċentrali Ewropew, Bank ta' Investiment Ewropew għal raġunijiet ovvji. Marbuta ma' reviżjoni ta' regolament 10-49 xtaqt ngħid li l-bażi legali ġdida artiklu 15 paragrafu 3 ta' trattat dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea u simili ħafna għall-artiklu ta' qabel 255. Id-differenza ewlenija hija l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni istituzzjonali dan kien indirizzat u mingħata l kummissjoni fit-2 ta' Diċembru din is-sena dan kien maħsub sabiex jitratta l-proposti pendenti sabiex dan kun jistgħu jgħaddu għat-trattat il-ġdid u dan fil-ġargin tagħna qed ngħidulu l-Omnibus Omnibus Act. Dan ifisser illi il-leġislaturi jistgħu jiproponu emendi sabiex ikun hemm estensjoni u huwa importanti li l-Kunsill ikun jaf li dan ġi preżentat u adottat minn tal-Kommissjoni. Progress ulterjuri mill-proċess leġislattiv għall-emenda ta' regolament 10 u huwa fidejn il-Parlament u l kunsill għadna fl-ewwel qari tiegħu m'għandniex rezoluzzjoni leġislattiva jew l-pożizzjoni tal-Parlament il-ġdid ovvjament il-Kummissjoni ser tkompli tikkontribwixxi sabiex jintlaħaq ftehim bħalma jiġri fil-proċessi leġislattivi oħra. Intrattat tal-Lisbona jipprovdi għafas legali għal din id-demokrazija ta' partiċipazzjoni u aħna ħadna diġà numru ta' inizjattivi maħsuba sabiex intejbu konsultazzjoni pubblika kif ukoll eh, proċessi ta' konsultazzjoni, per eżempju, il-linji ta' gwida ta' konsultazzjoni u naraw jekk xifej intajbuwom, Aħna bdejna wkoll il-xol fuq inizjativa minn ċittadini sabiex ikun hemm konsultazzjoni pubblika sabiex nisimgħu l-ċittadini u l-partijiet kollha involuti qabel ma resqu proposta. L-importanza kbira ta' din l-inizjattiva minna tal-ċittadini ġiet rikonoxxuta wkoll minna tal-Konsil Ewropew l-ġimgħa li għaddiet u anke l-Presidenza Spanjola se tkun qed taħdem fuq dan il-pont eh, b'mod ħabriki. Anka dwar l-aċċess għad dokumenti kien hemm stedina minna tal Presidenta Sfadi sa sabiex ikun hemm grupp ta' ħidma illi anka jkompli diskuti l-aċċess pubblika dokumenti aħna deċidejna illi ikonnu miftuħin għad konsultazzjoni li kunem pubblikazzjoni ta' reġistri pubblika li kunem servizzi ta' teknoloġija tal-informatika U ser nkun qed nikkonsidraw ukoll l-impatt uh, fuq l-aċċess uh, għad-dokumenti meta uh, l-istituzzjonijiet jibdlu jew jaġġornaw is-sistemi elettroniċi tagħhom naf li qegħdin fi żmien tas-sena meta wieħed jagħmel il-listi ta' xewqat. U meta nitkellmu dwar trasparenza u nkunu miftuħa xi ma nserħu fuq Santa Claus. Għalhekk irridu nkunu diretti u konkreti, aħna diġà bdejna f'din it tri u rridu nkomplu naħdmu b'dan il-mod. Thank you, Madam Wallström. Now we will have speakers for our political group. Als erster auf meiner Liste steht Frau Sommer. Nibda bis-Sinjura Sommer. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja Aħna mar rapporters konna tkellimna dwar il-proċeduri fil-futur u bażi ta' toġibit li ħadna naħseb li għana nikkonsidraw il-passi ulterjuri li jmiss. Għalfej il-rapporter kontra l ftejim li ħadna bej il-gruppi ressaq daqqa waħda rizoluzzjoni. fejn qed eh, jidbijet mill-pożizzjoni oriġinali tiegħu u mhux qed nifhem iktar xirit mill-Kommissjoni u mill-Konsil. Bil-rispett kollu lej sur Cashman dak li għamel, verament ma kienet mossa trasparenti. Għamela minn wara darna. L-ammissibilità ta' din ir-riżoluzzjoni dwar ir-regolament ta' proċeduri hija dubjuża ħafna għalija. qed tirrepeti biss rapport eżistenti tiegħek mill-Parlament ta' qabel u għalhekk żgur superflua. Naħseb li inti provajt tiftiem mal shadow rapporter sabiex ikun hemm riżoluzzjoni komuni, però jiena di ma sax nappoġġa. Minħabba li trattat tal-Lisbona daħħal fisseħ il-bażi legali tas-sitwazzjoni ma inbidlitx daqstant. Ma nbidlitx daqs kemm inbidel ir-rwol parlamentari tagħna. Din hija kwistjoni taħt il-kod deċiżjoni u għalhekk li aħna maħniex ċerti illi din titlob għal riżoluzzjoni f'dan il-każ il-trattat ta' eh, Lisbona, il-karta ta' drittijiet fundamentali qed jiġu konsidrati b'tali mod li għal leġittima talba ta' riżoluzzjoni. Mod legali dan ma ma jreġix fil-qasam ta' trattati internazzjonali Inti qed titlob għal prekondizzjoni, per eżempju, palmem fl-Istati Uniti l-Swift, però Signor President, jgħet il-President, Signora kell eh, membru parlamentar, bist il-ħin tijak. Jgħet il-President, Naħseb illi kena toġiba tajba minnaħat tal-Komissjoni l-Konsil u dan huwa dan għandu jkun il-bażi tagħna għal xogħol futur. Grazzi ħafna, Is-Sinjura Blinkevich Jutte. Grazzi President, eżis kollegi għanna qabel ma l-opinjoni ta' Sur Cashman li jissa bitħul fis seħta trattat ta' Lisbona u tibdil fil-qafas legali u għaxira illi aħna nġeddu u nirrevedu diskussjonijiet tagħna fuq regolament 1049 tal-2001 dwar l-aċċess pubbliku għad dokumenti tal-istituzzjonijiet it-trattat qed jitlob għal iktar ftuħ, iktar trasparenti sabiex deċiżjonijiet jittieħdu b'mod eh, ġustu li jistgħu jinftehmu minnaħat tal-ċittadini tagħna. Huwa huma ċittadini tagħna li jifmu dokumenti mbagħad li taffetwa wkoll il-fiduċja tagħhom fl-Unjoni Ewropea nkunu miftuħa Eh, u trasparenti u rispett għad drittijiet fundamentali u għalhekk il-possibilità li ċittadini tagħna jkollhom aċċess għad dokument għandu jkun ta' prinċipju u segretezza għandha tkun biss ċirkostanzi ehm, rari. Marzu ta' din is-sena nħareġ rapport dwar proposta tal-konsil sabiex tiġi emendata regolament jiġi emendata regolament u talbu ktar diskussjoni, pero aħna qed niddiskutu regolament li jitlob kooperazzjoni ikbar u ftehim reċiproku minnaħat ta' l-istituzzjonijiet kollha dwar ir-rwol ta' trasparenza minnaħat tagħhom. Il-titjib fid-dekorazzjoni wassala trasparenza ola u anka diskussjoni demokratiċi u għalhekk hemm bżonn illi noħolqu miżuri speċifiċi u namla possibli illi l-istituzzjonijiet jilħu dan il-għan. Naħsbu li huma meħtieġ, naħseb li huwa meħtieġ sabiex dan il-regolament jiġi revedutu emendat sabiex naħdmu eh, dialogu konsistenti mal eh, ma' ċittadini tagħna. Sinjora, għalli sal-żewġ minuti. Grazie, Sur President. Jina verament kontenta bil-mistoqsija li tresqed grazzi l sur Cashman tal-li tressa il-mistoqsijiet tijaw. Jina għaluli illi kienem ftejn fuq il-rezoluzzjoni wara l-laqata war nafsinar bej il-gruppi permess ta' trattat ta' Lisbona nistgħu nimxu biċċa oħra l qoddim fuq din il-kwistjoni ta' trasparenza bħala viċi president ta' din il-Kamra responsabbli mit trasparenza ma nasibx li din hija kwistjoni faċli, però issa għandna ċ-ċans li nemxu mod aħjar ners aktar lej ċittadini u fiħdan dan il-parlament qed naraw kif nistgħu ntejbu l-aċċess għad-dokumenti. Dalodu kont verament kontenta li kelli diskussjonijiet u laqa ma Sinjura Malstrom u Sinjura Valstrom. U għalek kienet opportunità li sabiex għal darba tliet istituzzjonijiet setgħu poġġu flimkien u jagħmlu progress. Diġà kien hemm naħseb preferenza wkoll u naħseb din hija innovazzjoni illi aħna għamilna appuntament għal sitt xhur oħra u mbagħad anka lesti li nħorġu skeda iktar frekwenti dan huwa l-impenserju tagħna. Aħna naħdmu favur trasparenza 100% itna kollha u rridu naraw naċċertaw illi il-ċittadini tagħna is ikun jistgħu jissegu mill-qrib il-progress il progress Eh, li kun qed issir fl-istadju kollha tiegħu u nkunu nistgħu jaraw anke l-mod kif qed naħdmu bih. Jiena naħseb li grupp tiegħi u l-membri jistgħu jaqblu mal-progress li rajna l-lum u fadalli biss li nirringrazzjakom illi aħna bħala tlet nisa irnexxina nirreġistraw daqsxejn ta' progress f'din il-kwistjoni. Tlet nisa però kien hemm raġel ukoll hemmhekk. Jgħid il-President, eh, Issa sur Ziobro. Grazzi, President. Skont l-opinjoni tal-esperti fuq is-sistemi legali tal-Unjoni Ewropea, għal ħafna snin L-istituzzjonijiet ġew kritikati forsi inġustament fuq il-deficit demokratiku demogra demokratiku. Intqal fil-passat li id-deċizjoniet qed jittieħdu minn funzjonari li mhumiex eletti. Ħafna ħasbu illi deċizjoniet qed jittieħdu fi Brussell il-bot minn pajjiżhom mingħajr trasparenza ta' xejn. Għal daqstant huwa ċar li trasparenza hija ħaġa importanti għandha tkun eh, karatteristika ta' xoltana. L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu għandhom eh, eh, jagħtu kont aħna nafu li jekk m'hemmx accountability, eh, allora l-autorità titlef il-kredibilità, l-leġittimità tagħna ħafna membri eżempji fl-istati membri. Għal dastant l-istruzzjonijiet għandhom ikunu eh, għandu jkun possibli li jagħtu kont l-istruzzjonijiet u dan għandu jkun eh, skrutinju fuq id-deċiżjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u dan jista' jkun jekk ikun hemm aċċess għad-dokumenti studji li bħalissa dejjem il-Kunsillu mill Eh, kommissjoni. Hemm eh, li ngħidu wkoll li meta hemm li lobbies involuti wkoll irid ikun hemm trasparenza u għandu jkun hemm ukoll eh, kontroll demokratiku a ċittadini tana fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dan japplika għad organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili, NGOs u ġurnalisti. Il-President iwaqqaf il-kellim għax ma għandux bizzejiet zmin. E ċittadini għandhom ikunu konvinti illi l-funzjonari u, u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom e, Grazzi, jgħajt il-President ċentru ta' dan id-dibattitu kwistjoni ta' fiduċja. L-istituzzjonijiet ibqgħu jittolbu li ċittadini biex ikollhom il-fiduċja tagħhom bil-Trattat ta' Lisbona għandhom fiduċja. E, anki fil-kriżi finanzjarja tlabna il-fiduċja. Fil-kriżi e, il-fiduċja e, timxi bżewġ direzzjonijiet, ma nistawx aħna nibqgħu nistaqsuhom, nitolbuhom ikollhom fiduċja lejna. Il- in-nies e, e, li jum li għandhom l-autorità fidejhom ma jistawx jgħidu li persuni li ċittadini mhux qed jafdaw fihom. Għaw problema fuq dan is-sens, għaw problema anki ta' ħala. Is-soċjetà e, għandha ħafna għarfien u aħna se naħluh dan l-arfin jekk ma ninvolux ċittadini fil-gvern tal-Unjoni Ewropea. Jien għandi lebda dubju illi għandi nappoġġa dan ir-rapport għax naħseb illi E, dinija demokrazija Ewropea għandu jkonna mux biss trasparenza ma imma e, e, trasparenza illi mhix biss kelma firħa ma trasparenza bis-sinifikat reali waraja. Is-sur Dartmoor. L-Unjoni Ewropea f'pajjiżi u postijiet oħrajn għandha fama illi id-deċiżjonijiet qed toħodhom b'segret u bil-ħatfa biex in-nies ma jkunux jafu x'inhu għaddej. Issa il-Kummissjoni għandha tagħmel kull ma tista' biex tkun trasparenti. Imma minn flok il-Kommissjoni għamle din il-proposta 1049 eh, illi bħalissa qed jillimitaw l-aċċess għad dokumenti li huma pubbliċi. Barra minn hekk hemm ukoll punt importanti oġġettiv li jena niftakar minn meta kont fil-Università ta' Harvard. Id-deċiżjonijiet li jsiru mingħajr trasparenza u minar ma jkun hemm skrutinju pubbliku għandhom tendenza innata li jkunu deċiżjonijiet ħżiena. U rridu naċċettaw li waħda mir raġunijiet li l kummissjoni tippreżenta daqshekk deċizjoni proposti e maħdumin ħażin, e, e, prezentati ħażin u li aħna fl-Ingilterra ma nistawx naċċettaw. Ija propju din grazzi għal nuqqas ta' trasparenza, għal daqstant jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni jerġgħu jaħsbuha jekk il-wieħed jerġa' jaħsibha hiex verament possibilità għal istituzzjoni bħal bħal eh, Komissjoni Ewropea. Istorja e Kolino, żewġ minuti. Grazzi, President. Grazzi il-kontribuzzjoni tal-Komissjoni u preżenza tal-kollegi. Il-programm ta' Stockholm reġa tkellem fuq il-dritt ta' aċċess għall-atti għad-dokumenti, anki trattat ta' Lisbona, jitkellem fuq il dritt tal-aċċess għad-dokumenti minnaħat tal-persuni fiziċi u ġolitiċi u legali. U dana il-dokumenti u regolamenti e Waqt l-2009 diġa tkellimna fuq dan il-punt, dan il-Parlament diġa tkellem fuq l-aċċess ta' dokumenti u f'din iċ-ċirkostanza, sensitivitajiet kienu differenti. Illum minnaħta kulħadd kulħadd jaqbel fuq il-ħtieġa illi nadattaw eh, l-regolament tal-2001. Is-soluzzjoni li prezentat illi, illi, illi eh, prepara l-kollega Kashman ma nistawx naqblu maħħa, għax wisa wis, eh, minar limitu illi ma nistawx natu access lil-pubbliku, għax ħafna drabi jistaw ikunu kontra l-interess tal-pubbliku, ftejmit ma pajzi terzi, anki attivitajiet oħrajn illi huma sensittivi u riservati eh, jimponu limitazzjoni għal eh, ċerti dokumenti li huma inkompatibbli mal-interess eh, eh, tal-pubbliku. Aħna nixtiequ nħeġġu l-aċċess għal dokumenti għal persuni individuali u persuni fiżiċi u legali. U nħossu illi dan huwa importanti li jkun hemm bilanċ bejn ħtiġijiet opposti hemm bżonn nintroduċu normativa ta' tranzizjoni li tintroduċi il-disciplina eh, gradualment aħna għanna fiduċa fir ruol tal-presidenza eh, prezenti eh, fil-presidenza futura u fl-attivitajiet tal-Kummissjoni. Grazzi. Sanna Sur De Jong għal-minuta. Voorzitter, welk dokument suktu u Grazzi President. X'dokument qed infittxu, x'inhu għan numru ta' dokument? Din hija r-reazzjoni ta' ċittadini li qed jagħmel talba lil waħda mill-istruzzjonijiet. Imma dan huwa biss għall-informazzjoni, ma rridux nagħmlu politika ta' promozzjoni, rridu e, e, nifukaw kollox fuq ċittadin. Dan huwa l-punt ta' tluq tal-kollega Cashman illi jiena nixtieq nirringrazzja ta' dan il-xogħol eċellenti li għamel u trasparenti ħafna. U ngħidu anki għal Sinjura Sommer li ma kien li stat ma diġaw preżenti fil-awla biex nuri illi il-bilanċ eh, Ewropew eh, u propju biex ikun hemm kuntatt mal-ċittadin eh, fl-Unjoni Ewropea kollha kuntatt trasparenti. Nishtiq nkun naf kif marru negozjati fuq il-klima minnaħat tal-Unjoni Ewropea u mistoqsijiet oħrajn li ċittadini jistaw ikunu jridu jistaqsu l-istruzzjonijiet. U dan għandu jkun possibli. Dan huwa l-uniku messaġġ li għandna natu. Issanna il-catch di għaj. Naddu għal-kellima li jett jitolbunna il-kelma. Arvoisa puhemies. Eh, Sur President, L-aċċess għad dokumenti fisser li nkunu tinħarsu l-drittijiet ta' ċittadini li jieħdu sem fil-proċess ta' taħit ta' deċiżjonijiet. Dan huwa dritt ta' ċittadini Ewropej kollha b'mod indaqs, għalhekk il-Parlament Ewropew għandu jiddefendi dan id-dritt. Għal daqstant huwa tant importanti li fis-seduta tal-lum aħna f'din is-seduta nivvotaw favur livell qoli ta' ftuħ Aħna ma nistawx nkunu soddisfatti passi żgħar bħal pereżempju dawk li ġew proposti min-naħa tal-Kummissjoni. Hemm ħafna eh, klim eh, għaddej eh, u ħafna taħdidiet. Iżda aħna ma rridux inxeklu t-taħdidiet tagħna stess. Madana kollu ċittadini għandhom drittijiet biex ikunu jafu x'qed jiġru fit-taħdidiet tagħna għax jaffettwaw b'mod dirett il-ħajjiet tagħhom. Għalhekk ma rridx nqogħdu nitħasbu li rridu nippubblikaw l-emails tagħna. Grazzi. Is-Sur Mulzer. Sur President, din il-kwistjoni ta' trasparenza kif ukoll l-aċċess għad dokumenti għad ċittadini tal-Unjoni Ewropea hija waħda importanti u ħatkun importanti fil-ġejjini. Dan għaliex iċ-ċittadini xabaw issa bid l-integrazzjoni Ewropea fl austria fil-pajis minn fejn iġijin, proporzjon kbir ta' ċittadini xabaw jew għallin qasuma xettiċi minħabba l-Unjoni Ewropea. Dan għaliex għandhom l-impressjoni li donnu jisu din l hija waħda mhux trasparenti għaliex m'għandhomx aċċess għad dokumenti. Din il-kwistjoni tal-adozzjoni tat trattat tal-Lisbona u l ħatra tal-President tal kunsill u l-Rappresentantu li tat li ċittadini il-sens bħalli kieku qed jitħallaw barra u mhux qed jifmu għala u kif dawn l-affarijiet qed iseħħu. Jekk it-Trattat ta' Lisbona li tkun suċċess, allura aħna rridu nagħtu li ċittadini dak is-sens li qed jifmu kif qed jittihdu d-deċiżjonijiet u fejn qed jittihdu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa. Grazzi, Sur Cashman, jekk jogħġbu. Grazzi, President. Ħassejt li kelli nitkellem fuq żewġ punti partikolari. Is-Sunjura Samner għada fil-kamra u minkejja li mhux qed tismani nixtieq inwieġeb għal dak li qalet. Għamlet numru ta' akkużi. Waħda li ma kontx trasparenti nishtiq najt li il-gruppi politiċi kollha u rapporters kollha ġew mistiedna għallaqat kollha. Meta ma kienux ma setawx ikunu hemm il-pożizzjonijiet tagħhom ġew rappreżentati mod ġust fil-laqat. Għalek, eh, kienem komunikazzjonijiet l-shadow rapporteris kolla u l-gruppi politiċi kolla. Kien hemm suġġeriment bħalli kieku aħna rridu nirturaw din il-mizzjoni ta' riżoluzzjoni u s-Sinjura Sommer qed tgħid li hija mhux demokratika u mhux trasparenti. Il-grupp tagħha ma kien jaf xejn dwar dan qaleti. Din hija interessanti għalija x'ina kont qed negozja mal-grupp tagħha l ppf e, fuq il abbozz ta' mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-mistoqsija orali stess u għalhekk jiena naħseb li jew ma kienx informata sew jow nkella ma nafx għalhekk f'dak il ir-rigward jiena nħares il qoddim biex nagħmel negozji xirqa mal-PPE u l-gruppi kollha l-oħra. hija l-aħħar darba li nil-taqa ma' senjura Wallstrom u nixtieq tenni jekk jogħġbok li aħna fil-Parlament ma konniex l-ebda dubju għal ftuħ tiegħek u għat trasparenza tiegħek. Aħna dejjem kellna niġġieldu l-responsabilitajiet tagħna. Inti ħadd ir-rwol tiegħek bis-serjetà iżda fir-rigward il-prinċipju ta' ftuħ u trasparenza għamilt xogħol siwi ħafna. Inti fċert li ħadd uffiċjal pubbliku importanti b'rekord tajjeb ħafna. Qatt ma waqaft tagħmel dak li inti li huwa ġust, xira u deċenti, u għalhekk fisem dawk li qatt li ma jkollhom il-privileġġ li jiltaqgħu miegħek nixtieq ngħidlek grazzi. Grazzi. Xaħat iħor jishtiq iħu l-kelma taħt il-proċedura KHDI. jikda mux il-kas, l naddi l-kelma l-Ministru Malstrom. Sinjura Malstrom jek jogħġbok. Tajt il-Sinjura Malmstrom. Talman, Grazie, President. Il-leġislazzjoni e fuq l documenti għad dokumenti regolament 1049 e, e, e, kienet siwja ħafna u jiena gburija li flimkien ma ma, ma Cashman u ma Signora Wallstrom stajt namel dan il-kontribut. Il-trattat e ta' Lisbona jista jipermettina jatina namlu pass iktar u dimu dini ħaġa valida ħafna. Jidispieċini li ma kienx possibli namlu dialogu interistituzjonali mal-Parlament Ewropew eh, fil-ħarifa. Aħna stannejna l-pozizjoni tal-Parlament biex ikunu nistaw nimxu u dim. Anki il-presidenza spanjola però se jkollha bżonn ta' sinjal tal-pożizzjoni minnaħa tal-Parlament biex ikunu jistgħu jimxu eh, il-qudiem f'dan il-laqat interistituzzjonali. Però sa tant nistgħu nagħmlu eh, nistgħu naħdmu kemm Diana Wallace u anki eh, il-Kummissarju Wallstrom għamlu referenza għall-laqa li kellna dal-għodu bħala eh, eżempju konkretta kif nistgħu nilħu eh, niksbu dan l-aċċess għad dokumenti u namlu trasparenza akbar għall-istituzzjoni tagħna ma' ċittadini irridu namlu b'mod li ċittadini u NGOs, eccetera, jkun jistaw jisegu l-leġislazzjoni eh, fil- eh, bidu sal-aħħar tal-aħħar approvazzjoni tal-leġislazzjoni. Dan huwa importanti għal trasparenza Ewropea, għax trasparenza hija ħaġa tajba, hija neċessarja, hija importanti għax iżid l-effettività tal-deċiżjonijiet, il-fiduċja fid-deċiżjonijiet u tnaqqas ukoll il-sogru ta' nuqqas ta' ugwaljanza differenza. E, Jekk dana e, tejjeb id-deċizjoni, e, e deċizjonijiet e, se tejjeb ukoll il-kwalità ta' deċizjonijiet Din hija ħaġa tajba li kena din id-diskussjoni hawnhekk fil-Parlament u nittama li titkompla din id-diskużizzjoni anki wara il-Presidenza Svediża. Grazzi tal-li għajt il-problema. Grazzi. Issa l-Kummissarju Wallström. Sur President, membri onorevoli u membri parlamentari onorevoli, dan kien mod kif tistaw id-dajfuni eh, la darba sand il-possibilità li nitkellem. Ma ziltux suġġett aħjar biex nkun nista' nagħmel diskors aħħari tiegħi lill-Parlament. Eh, huwa suġġett ta' trasparenza u l-ftuħ. Ħan nitkellem fuq ċertu fatti. Il-Kummissjoni Ewropea provdit proposta l-unika proposta fuq il-mejda aħna għamennija famla ta' riformulazzjoni, ġifiri li aħna naħsbu l-prinċipji bażiċi f'din regolament huma xirqa, huma b'saħħithom tajbin, nistgħu nużawhom, nistgħu rridu nimmodernizzawhom, naġġornawhom u nagħmluhom aktar effettivi. Din kienet idea kollha wara r-riformulazzjoni. Kenna xi punti di vista differenti dwar kif irridu niddefinixxu d-dokumenti, eccetera, iżda dawn huma tip ta' negozjati li aħna għanna nitlu fihom u niżguraw li aħna mexxu l-affarijiet il qudiem Biex dan nkunu nistgħu nagħmluh neħtieġu l-ewwel qari min naħa tal-Parlament li hija l-messaġġ ewlieni min naħa tagħna u aħna naħsbu wkoll li abbażi ta' trattat il-ġdid nistgħu nagħmluh dan billi nespandu l-ambitu ta' dan ir-regolament Din hija differenza ewlenija min-naħa tal-Kummissjoni kif qed naraw aħna u issa ħadd kopri wkoll l-Aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea. Dik hija l-pożizzjoni nisabu fiha llum għalhekk nittamaw li l-Parlament issa jipprovdi malar kemm jista' jkun l-ewwel qari mbagħad flimkien mal-Kunsill li nkunu nistgħu jkollna l-punti di vista tal-Kunsill biex nidħlu verament f'diskussjonijiet xierqa u negozjati xierqa u fl-aħħar mill-aħħar ikonna deċiżjoni. Hemm numri ta' kwistjonijiet importanti li għajjimt sur Cashman fir-rapport kiena naħseb li hemm modi oħrajn li nistgħu nużaw għaliex hija barra l-ambitu ta' dan ir-regolament. dana kollu hija inizjattiva tajba ħafna u ma' inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mar reġistri u affarijiet li diskutejna l-lum stess kif nistgħu ntejbu l-ftuħ, it-trasparenza permezz ta' metodi oħrajn mhux biss bil-regolament. bil regolament u għalhekk aħna ħankomplu fuq dan ix-xogħol ħat l-inizjattiva tal-pjantazzjoni ta' ftuħ li ħan diskutu l-lum partijiet minna u fejn nistaw naħdmu mod konġunt biex naqdu l-sforzi tagħna biex nkomplu naħdmu għal ftuħ u trasparenza u naħdmu f'dan ir-rigward. Jiena naħseb li din ritta tkun xi ħaġa pożittiva u fuq nota pożittiva nixtieq nirringrazzjakom il-koll u nieħu l-opportunità biex nixtieq ilkom militini lil kulħadd. Grazzi. Let me also to use this opportunity to Nixtieq nieħu l-opportunità biex għal darbohra nirringrazzjak għal kooperazzjoni kollha ta' snin tajbin li ta' ħidma magħna u l-militini lilek ukoll. Għalek intemm il-punt fuq dan il-punt fuq l-agenda u l-votazzjoni ħasseħ nar il-ħamis. Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fil-Ġorġa. Walek għalhekk